Be, 19 ta' Mejju 2015 u naqat mal-grupp PCR. Imbagħad. Irċevejt nomina għal membri f'kumitat mill-ICR dawn sejdru fil-minuti jekk ma kontra jiġu approvati u naslu s salvatazzjoni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 Signori. Is-sur Jura kandu point of order. U isda? Panie... Sur President, taħt regola wieħed ta' erba' xtaqt namel referenza għal kommenti fid-dibattitu preċedenti il-li kunam referenza għalija personalment. B'referenza l isqalja ta' Sinjura Kodritska. Grazzi. Sinjuri. Is-Sinjura Kodriska kienet sorpriża bil-fatt illi il-President Tusk kien se jkun qed jirrappreżenta l-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea hawnhekk fuq il-kwistjoni tal-immigrazzjoni fid-dawl tal-pubblikazzjoni mill-Kummissjoni fuq il-pjanijiet tagħha għal loti ta' kwotas. Is-Sur Tusk ma xfejqiegħed naħseb eh, għaddej bil-kampanja elettorali, però suppost għandu jkun hawnhekk jiddefendi l-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea dan huwa dmir bażiku tiegħu. Ja. Bitte Frau Kudrycka, ja. Panie, panie Przewodniczący, panie... Sir President, Billi sur Jurek semma li li bismi xtaqt nwieġeb. Il-konsil kien rappresentat mis-sinjura mill-Latvja. Il-ministru li kienet qed rappresenta l-konsil. Il-President Tusk fil-preżent hija teħejji il-laqa tal-partnership tal-Vant friga għada u l-jum ta' wara għal daqstant